Deħ President. Il-President. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Lodwa tajba, signori. Lodwa tajba l-Ombudsman, il-Kommissarju, il-Vice President Reding niftħu is-seduta u bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda għandna ir-rapport mis-Sur Salavrakos dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012. Jiena nixtieq nagħti merħba lill-Ombudsman Ewropew, is-Sur Diamandurus. Qegħdin neħdu gost bil prezenza tiegħek, Sur Ombudsman ser naddi l-kelma l-ewwel qabel kollox l-rapporter Issu Silvestri sandu point of order. Si, President. Iva, President. L-ewwel net natuk merħba sur Ombudsman. l-ek laqwa awguri illum fuq inizjattiva tal-Kumitat Olimpiku qegħdin ninfakru il-jum ta' mennea, infakru l-anniversarju tar-rekord ta' 19 il-sekonda u 80 ċentezmi tal-atleta Mennea. Dan il-rekord dam 17 sena. U Michael Johnson kien dak li jelbu. Mennea mit fl-21 ta' marzu li għadda u kellu 60 sena. Unek nishtiq infakru għalix mid-99 sal-2004 huwa kien membru ta' dan il-parlament. Huwa kiteb il-rapport dwar Helsinki dwar l-sport u kol iġġielet kontra doping kien jemmen fi sport safi minajr organizmi illi eh, jipruvaw eh, jifixklu l-sport. Il-rebħa ta' mennea waslet għal-rebħa l-Italja u koll. Iżda s saħħa ta' mennea illi kien zazuħ minnaħat isfel tal-Italja waslitu sabiex huwa rebaħ ukoll il-lop olimpiku huwa eżempju għażażaħ tan-naħa tisfel tal-Italja. Llum se jkun hemm avvenimenti sportivi fl-Italja sabiex ifakru lil dan il-rebbieħ minn Barletta. President kien jidirli illi hawnhekk f'din il-Kamra aħna nroddu ħajr u nfakru lil menneja għaliex huwa kien membru tal-Parlament illi kien favur l-isport hawnhekk f'din l-awla u kol dan il-Parlament jeħtieġ illi jfakru illum fjum menneja. Grazzi ta' sew sur Silvestris. Issa għanna l-ewwel punt fuq l agenda li huwa dwar ir-rapport tal-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 l-ewwel kelliem għal erba' minuti is-sur Zala Frakos rapporter. Grazzi, President. Jina etniħu gost narak għawnek fostna u li dak li ġara qabel ma jirġax jirrepeti ruħu. Għanna l-ombudsman għana unek, il-sur Diamandorus. U f'dawn l-axar 10 snin irrapprezenta lil din l-istituzzjoni, istituzzjoni illi jina naħseb li toħloq sensazzjoni fejn iċ-ċittadini ħossuhom siguri li jistgħu jindirizzaw l-menti tagħhom fl-Ewropa. Nixtieq nirringrazzja li shadows kollha l-emendi u għal-ħidma tagħhom f'dan ir-rapport dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew għas-sena 2012. Issa għamilna progress kbir. Din l-istituzzjoni għamlet progress kbir għaliex viżavi is-sena l-oħra rajna din l-istituzzjoni komplet tikber, forsi nixtieq nitkellem dwar xi aspetti partikolari ta' dan ir-rapport fl-2012. Kienet sena kostruttiva mens għaliex l-inkjesti twettqu u twettqu sa punti li qabel ma kienux twettqu qabel rajna żieda fit ta' 18% meta mqabbel mal-perjodu korrispondenti tal-2011 in-numru ta' il-menti ta' inkjesti li tlestew kiber ukoll meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Bħal l-2011 l-Ombudsman edha aktar minn 22 ċittadin wieġeb għal rikjesti tagħhom u tom pariri permezz tal-website interattiva. Grazzi għall-informazzjoni eccellenti. Gina naħseb illi ħafna inkjesti li ma kienux jaqaw eh, fil-kompitu tal- l-Ombudsman din iċ-ċifra naqset fl-2012 meta mqabla mal-snin ta' qabel. Ħafna mill-inkjesti illi bdew fl-2012 kienu jirreferu għal każijiet ta' amministrazzjoni żbaljata, talba għal informazzjoni, talba għal tarista għal skadenzi wkoll. L-Ombudsman u koll għamel ħidma għal persuni b'disabilità u koll. U dan rajnu, fil-Konvenzjoni Ewropea drittijiet għal persuni b'disabilità. L-Ombudsman jaħdem flimkien ma' erba entitajiet sabiex iħares li ċittadini. U iħares id-drittijiet tagħhom, kollegi. Jiena nixtieq Nifraħ l-Ombudsman l-ġdida, Sinjura Riley, għal-ħatra tagħha u nittama illi hija wkoll ikolla mandat illi jagħti riżultati pożittivi. Jiena nixtieq ilha laqwa suċċess eh, mimli impenn, entużjażmu u li hija dejjem taqdi liċ-ċittadini Ewropej. s istudja mandoru jiena nixtieq nesprimi rikonoxximent tiegħi għal mod ta' kif huwa ħadem il-mod kostruttiv ta' kif huwa ħadem bħala Ombudsman Ewropew f'dawn l-aħħar 10 snin huwa kiseb riżultati pożittivi għamel l-Unjoni Ewropea aktar ġusta, aktar trasparenti u jiena buri bħala grik. Jiena nixtieqlu kuntentizza familjari u personali u kol suċċess fl-ambizjonijiet illi ju għandu għal-ġejjeni. Grazzi. Herr Berichterstatter, und als nächsten gebe ich... Grazzi tassew, rapporter, kellem limes. U Huwa l-Ombudsman Ewropew is-Sur Diamandurus. Thank you, President. Grazie, President. Qabel ma nibda nagħmel kummenti tiegħi, jien nixtieq nejdlek illi qed nieħu gost illi narak hawnhekk u b'saħħtek. President, onorevoli membri, dan huwa moment pjuttost emozjonanti għalija. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-opportunità illi tajtuni sabiex nindirizzakom dwar il-rapport annwali għas-sena 2012. Jiena nixtieq sabiex nibda' Nesprimi ringrazzjamenti tiegħi l-rapporter Sur Salavrakos għal-rapport dettaljat tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman u nirringrazzja wkoll kumitat tal petizzjonijiet għaliex kien sors ta' ispirazzjoni u wkoll appoġġ għall-Ombudsman f'dan id-deċenju ta' mandati li jiena kelli. Nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-Sur Salavrakos għal kummenti fuq il-vel personali li huwa għamel ta' bilħaq jolqtuni. Eżis membri fl-2012 aktar minn 22.000 elf ċittadin ġew mejjuna b'mod dirett mill-ombudsman minn dawn 17,000 madwar 17,000 irċevew pariri permezz tal-gwida interattiva fuq il-website tiegħi. Ma rridux nissottovalutaw kemm importanti illi ċittadini jkunu mmexxija mill-aħjar entità li tamministra l-menti tagħhom diġà mill-bidunet u kol titratta il-frustrazzjonijiet tagħhom. Fl-2012 jina u kol irċevejt 2442 il-menti minn ċittadini NGO saqdiet fost l-oħrajn. L-465 inkjesti li nfetħu fl-2012 jirrappreżentaw zieda ta' 18% vis-à-vis sena ta' qabel. Għal darboħra dan isegwi zieda simili ta' 18% li kena fl-2011. Ix-xejra fejn aktar persuni qegħdin jirrikorru għall-Ombudsman Ewropew għall aħjar raġunijiet hija konfermata mill-forma kontinwa ta' numru tal-menti illi aħna rċevejna mitnaqis ta' numru tal-menti li aħna rċevejna eh, li m'għandhom xaqsmu għal-mandat tiegħi. Fl-2012 eh, l-menti kienu ta' 1720 li huwa l-inqas eh, numru f'dawn l-aħħar xar snin. U jiena li dan huwa suċċess grazzi għal gwida interattiva li semmejtilkom qabel 390 inkjesta ġiet magħluqa fl-2012. F'89 każ l-istituzzjoni konċernata solvit il-kwistjoni qablet għal soluzzjoni bonarja jew inkella tat rakkomandazzjoni. Ħafna mill-inkjesti li ma ġewx maluqa ġew sar hekk minħabba li ma kienx hemm bżonn ta' aktar inki, aktar eh, inkjesti. L-istituzzjoni aċċettat li titratta 49 oħra ġew maluqa b'suġġerimenti kritiċi. Jiena wkoll għamilt aktar kummenti sabiex intejjeb il-prestazzjoni tal ġejjien Jażis membri fl-2012 aħna l-ewwel darba stajna natu tweġiba konkreta għal mistoqsija ta' kemm jikkoperaw tajjeb istituzzjonijiet mal-Ombudsman Ewropew sabiex italbu itejbu il-prestazzjoni tagħhom. F'żewġ pubblikazzjonijiet li ġew pubblikati is-sena l-oħra l-istudju ta' segwitu għal kummenti kritiċi u koll rapport ġdid ta' konformità dwar l-ilmenti aħna sibna li fit-2 u 80% tal-każijiet l-istituzzjonijiet Ewropej jikkonfermaw ma' suġġerimenti tal-Ombudsman. Jiena wkoll nixtieq ngħid illi nixtieq ngħid lill-Kummissarju illi l-livell ta' konformità ta' sena l-oħra wkoll kien ta' 82%. Huwa element importanti li aħna niżguraw li l-istituzzjoni jikkonformaw fl-2012 wara konsultazzjoni pubblika aħna formulajna set ta' prinċipji pubbliċi. Il-ħames prinċipji jirrappreżentaw l-istqarrija fil-qosor ta' xistennew iċ-ċittadini mis-servizz ċivili Ewropew. Għanna l-impenn lejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini tnejn, l-integrità tlieta l-oġettività, ir-raba, il-rispett l oħrajn u l-ħames it-trasparenza. Dawn il-prinċipi jisu l-aħjar prassi fl-istati membri u fost l-oħrajn għandhom jgħinu l-uffiċjali eh, sabiex japplikaw il-regoli u l-kodiċi li jmexxu l-attivitajiet tagħhom. President, eżis membri, jiena ser nirtira fl-ħar ta' dan ix-xar u bet nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex nattikom perspettiva qasira tal-kisbiet u l-esperjenzi importanti tal-istituzzjoni illi intom. eh, tartuni sabiex immexxi tliet darbiet f'dan l-aħħar deċenju. F'dawn l-aħħar 10 snin u nofs, l-Ombudsman Ewropew tratta aktar minn 35 aktar minn 30.000 il-ment u fetaħ aktar minn 500 investigazzjoni dettaljata dwar mal-amministrazzjoni tal-istituzzjoni Ewropea. F'dan il-perjodu l-istituzzjoni saret, l-istituzzjonijiet saru aktar trasparenti ħarsok tal-ċittadini u aktar mirata lejn is-servizzi jiena konvint illi din il-ħidma tal-ombudsman imparzjali waslet għal kultura amministrativa ta' taris ta' ċittadini. Aħna ksibna riżultati l-iktar frigwar ta' trasparenza, kwistjoniet etiċi bħal konflitt ta' interess u drittijiet ta' ċittadini. Sa mitħol fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona fl-2009 u il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali saret vinkolanti legalment l-Ombudsman sar attiv fil-qasam tal-drittijiet ta' ċittadini per eżempju frabta ma l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej l-obbligu li kunem dialogu miftuħ ma' soċjetà ċivili u kol modi oħra ta' kif għandhom jieħdu semi ċittadini u dan jinkludi l-konsultazzjonijiet pubbliċi l-Ombudsman u kol ħasem f'ħafna modi fil-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell Ewropew sabiex saħħaħ il-kooperazzjoni ma' netwerk Ewropew tal-Ombudsman. Ix-xogħol tiegħi wkoll kien jinvolvi l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew li jqis dan it-kabbir ir-riforma tal-Istatut tal-Ombudsman it-twaqif tal-Ombudsman Ewropew fit-Turkija li jaqbel dwar Memorandum of Understanding tal-protezzjoni tad data u l-Bank Ewropew ta' Investiment tejja per wol tal-Ombudsman dwar il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali li saħħaħ il-Network Ewropew tal-Ombudsman u fl-aħħar mhux l-inqas illi jagħti lill-Parlament tarif u rakkomandazzjonijiet dwar bosta suġġetti. Nipromuovu kultura amministrattiva għad-ċittadini teħtieġ investiment morali minnaħa tal-Ombudsman u minnaħa tal-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea. L-Ombudsman għandu jkun proattiv, għandu jkun immaġinattiv u kreattiv fil-modi ta' kif huwa għandu jagħmel bidla fil-mod kif jaħsbu l-istituzzjonijiet. Iżda, l-ewwel qabel kollox għandu jipromuovi kultura ta' servizzi. U bekk għandu bżonn ta' impenn intellettwali fil kapaċità amministrativa tiegħu sabiex iċ-ċittadini kun jistgħu jsegwu l-aħjar standards etiċi dan huwa assis neċessarju sabiex nibnu il-kapital morali ħalli l-ombudsman ikun jista iżom ma' responsabiltajiet miżjuda tiegħu u ma' l-istennijiet li hemm għaliex huwa istituzzjoni, pis istituzzjonali importanti illi għandu seta huwa kapaċi jitkellem il-verità u għandu awtorità sabiex ikun jista' jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-istat ta' dritt u t-titjib tal-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. U importanti li narfu illi ma stajniex nagħmlu progress minna l-kooperazzjoni tajba tal-personal tal-istituzzjonijiet u it-mexxija. Kenna dialogu eh, fuq bażi regolari ma l-istituzzjonijiet u hemmhekk l-ombudsman naraw li huwa mekkaniżmu estern ta' kontroll u fl-opinjoni tiegħi l-ombudsman m'għandniex narawh bħala espressjoni istituzzjonali ta', ta kultura taħtija li ġib ċertu mentalità difensiva fl-istituzzjoni u l-personal imma lan tiegħi minn flok kien illi nipromovi kultura ta' servizzi lejn iċ-ċittadini u koll tħaris attiv ta' drittijiet tagħhom. Jiena hawnhekk nixtieq naraf l-appoġġ illi kellna fl-amministrazzjoni. Grazzi għal kummissjoni aħna wkoll bnejna qafas eċċellenti ta' kooperazzjoni mal-Bank Ewropew ta' Investiment Sodisfazzjon ieħor kien illi l-Aġenziji tal-Ewropej fil-maġġoranza tagħhom ikkoperaw bis-sieħ miegħi sabiex jipromuovu il-prinċipji ta' kultura ta' servizzi viżavi ċittadini jien għal darbohra qed nħares lej il-Sinjura Redding u nixtieq ngħidilha illi hija tassew kienet ta' appoċ għall-Ombudsman matul dawn is-snin u nixtieq nirringrazzja fl-aħħar net nixtieq nara fir-rwol ċentrali tal-Parlament f'termini ġenerali mod partikolari il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex huwa ta' appoġġ ġenerus lill ombudsman u l-istituzzjoni. Il-Parlament żgura li l-Ombudsman ikollu riżorsi budġetarji u riżorsi umani sabiex jaħdem b'mod effettiv u ta' appoġġ politiku b'saħħtu għal sabiex l-Ombudsman ikun jista' jikseb riżultati tajbin fir-rigward tal-amministrazzjoni u l-ħarsin ta' drittijiet taċ-ċittadini. Dan wassal għal riżultati tajbin. Jinser nikkonkludi billi nitkellem dwar l-isfidi li għandna l-ġejjin il-Parlament fl kollettiv tiegħu ħatar lis sinjura Emily Riley bħala suċċessur tiegħi. L-Ombudsman Irlandiża Sinjura Riley hija mħejja ħafna l kompiti li għandha qudiema matul l għaxar snin ta' mandat tagħha fl-Irlanda hija spikkat fuq livell domestiku fuq livell internazzjonali. Mod domestiku hija mexxiet fil-rigward ta' tkabbir tal-istituzzjoni tagħha u kol kella ċertu pis politiku. Mod internazzjonali hija kella rwol ċentrali fit u l-izvilup tal-assoċjazzjonijiet tal-Ombudsman Irlandiżi u tar-Renju Unit u hija kienet u koll eh, persona li meċċiet gruppi attivi. Fl-axar u mux l-inqas bħala l-ewel ombudsman Ewropea Mara hija ser tati eh, ċertu valuri miżjuda. Hija mħejjija mens għall-sfidi illi għanda u d-dima. Sfida partikolari għadik ta' situazzjoni ekonomika illi aħna hawnhekk irdu nejnu l ċittadini jiffaċċjaw din il-sitwazzjoni. Sfida oħra hija dik li tindirizza l-bidla teknoloġika l-problemi ambientali u finanzjarji u koll il-popolazzjoni li qed tixjih u koll l-immigrazzjoni. Dawn l-isfidi qed iħallu l-effett tagħhom fuq il-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini l-Unjoni Ewropea. L-istennijiet li għandhom iċ-ċittadini mill-Unjoni Ewropea għandhom parametri ewlenin. Il-problemi li huma għandhom u l odot li huma għandhom irridu jintużaw. L-sfida l-Ombudsman Ewropew hija li jkun wieħed li wieġeb għal ħtiġijiet u talbiet ta' ċittadini jkun jaf x'inhu l-pressjonijiet u l-limiti li qegħdin jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet. Jiena nixtieq laqwa suċċess għas suċċessur tiegħi u nixtieq nirringrazzjakom l-attenzjoni tagħkom u għall-appoġġ tagħkom f'dan id-deċenju li għadda u grazzi tal-li ħtartuni tlet darbit sabiex jiena naqdikom, grazzi tassew. Herzlichen Dank, Herr Diamanduros. Grazzi ħafna l-Sur Diamanduros, il-kellim li mis għannom tal-Kommissjoni, il-Senjura Redding. Grazzi ħafna, Sur President. Tassew kontent tal-etna ra kallura u ekmana. Nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari Sur Salavrakos u l-Komitat Peti għal rapport eccellenti dwar l-attivitajiet ta' l-Ombudsman fl-2012. Dan il-rapport huwa importanti għal xirina kif il-kontrollur tal-kontrolluri qed iħoss illi qed tipproċedi, qed jipproċedi x-xogħol illi jpoġġi fil-qalba tiegħu il-ċittadin. U huwa poġġa fis-seħ x-xogħol tkompla fil fatt minħabba l-mod kif is-sur Diamanduros f'dawn l-10 snin bena istituzzjoni u mbagħad mexxija. Dan talab paċenzja, Eh, professjonalità u erf u int kellek it-tlita li huma. U naħseb il-Parlament Ewropew kien tassew intelligenti meta ta' għal tliet darbit konsekuttivi iċ-ċans li tmexxi din l-istituzzjoni. Il-rapport tas Sur Salavrakos eh, jenfasizza dak illi ġi miksub f'dawn l-aħħar snin dan jinkludi sforz kontinu sabiex eh, jistiet dialogu ma' ċittadini u hekk qed naraf bi pjaċiri li ċittadini jafu ktar dejjem iktar x'inhi r-responsabilità tal-Ombudsman sabiex din l-istituzzjoni issir fatt ta' kuljum tal-ħajja. Inti tassew irnexxilek tagħmel dan u din hija kisba kbira. Barra minn hekk inti irnexxilek ukoll is-saħħa dialogu mhux biss maċ-ċittadin jistjanka mal-istituzzjonijiet u ma' soċjetà ċivili. U irnexxilek ukoll is-saħħa id-dritt ta' ċittadini sabiex jipparteċipaw fil-ħajja demokratika. Il l-azzjoni sabiex il Taħit ta' deċiżjonijiet isir aktar trasparenti huwa tassew proċess importanti u issa qed narawha partikolarment fl-2013 li hija s-sena ta' ċittadini kif u kemm iċ-ċittadini għat għandhom nuqqas ta' arfin fuq kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u xed jagħmlu dawn l-istituzzjonijiet għalihom. Kont tassew ix-xikkjata mill-aħħar riżultati tal-Eurobarometru illi jgħid illi biss terz ta' ċittadini jaħsbu jħossu illi l-vuċi tagħhom tot fl-Ewropa. Għalhekk għad hemm ħafna xogħol x'wieħed jagħmel sabiex iċ-ċittadini fl-aħħar mill-aħħar jifmu illi iva daw l-istituzzjonijiet qegħdin għas-servizz tagħhom. U inti, Sur Diamanduros, tassew kellek rol kruċali sabiex twassal din il-kultura ta' servizz għal-ċittadini. Nirringrazzjak tassew għal dan kollu u anka għal prestazzjoni eccellenti tijak f'dawn l axar 10 snin. U nishtiq nirringrazzjak u kol għalix issa fid-diskors tijak inti għett xinu ma l-sfidi għal snin illi ġejjin u illi aħna għanna bżon nafacċawom il koll flimkien. Nista' ngħidilkom u ngħid dan il-Parlament illi bejn il-Kummissjoni u s-Sur Diamanduros dejjem kien hemm kollaborazzjoni li waslet għal ħafna riżultati pożittivi, ibbażata anka fuq relazzjoni ta' rispett għalhekk għal darbohra nirringrazzjak Sur Diamanduro. għaliex inti kont fil-qalba net ta' dan ta' din il-kollaborazzjoni. Jiena nawguralek ħajja twila u mimlija saħħa, u jina naf li inti ser tirtira ma ser tibqa attiv. U għalek nittama li aħna nkunu nistaw il-xorta nkunu nistaw nduru lej kun saqsuk mistoqsijiet meta jkollna xi diffikultajiet minħabba il-ħidma twila tiegħek f'dawn l-aħħar 10 snin. Issa, sinjuri, jekk induru lejn il-fatti eh, fid-dibattitu tal-lum, ir-rapport jara fl-importanza tal-sports tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali, il-Kommissjoni inkluża. il bżonn appuntu li nsiru aktar trasparenti. Fil-fatt, rapporti ta' nuqqas ta' trasparenza naqsu b-36% fl-2008 għal 21% fl-2012. Dan juri illi IVA em, progress kbir u dan il-progress huwa ta' kuraġġ qed naraf ukoll li ħafna mill-inkjesti kienu relatati mal-Kummissjoni u dan huwa normali għaliex il-Kummissjoni hija l-istituzzjoni eżekuttiva dik li l-aktar tieħu eh, deċiżjonijiet u eh, deċiżjonijiet ikollhom l-iktar impatt fuq iċ-ċittadini dana kollu qed ninnota li numru ta' inkjesti naqas fl-2012 b'5 fil-mija. Dan jurina Eh, illi iva il-Kommissjoni għaddik li l-aktar tqajjem u twassal l-inkjesti, iżda dawn qed jonqsu bil-mod il-mod. Forsi minħabba l-fatt li l-Kommissjoni segwi s-sejħa tal-Parlament Ewropew sabiex tadotta eh, prinċipi l-istess għal proċedura legali fil-fatt skont l-artiklu 2 298 Eh, skużawni tgħid il-kellim tnejn disa 9 fil-fatt qed niżguraw illi kun illi namlu tajja pannu qasijiet li hemm fl-istituzzjonijiet kollha ser sir valutazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet illi eh, jitqajmu fl-istati membri u lan huwa illi naqdu l-informazzjoni illi għanna kollha f'post wieħed ċentrali fuq website per eżempju sabiex Eh, namlu dak li sħaqt fuq u inti, eh, Sur Ombudsman, il- eh, ikun hemm post fejn iċ-ċittadini jmorru jistgħu jfittxu sabiex jiksbu risposta. Il-Kummissjoni wkoll qed tikkunsidra il-kommenti li saru minnaħa tal-Ombudsman dwar l-espansjoni tal-Airport ta' Vienna u il-kommenti fil-rapport mm, il sar minn dan il-parlament sabiex inqajmu sabiex ikun hemm iktar affarijiet ċari kien hemm proposta l-emenda tad-direttiva tal-2011/92 dwar il-valutazzjoni ta' proġetti eh, privati u pubbliċi u l-impatt tagħhom fuq l-ambjent dan la dan il-din eh, l-emenda ġiet appoġġata ħafna anka minn dan il-Parlament u mill-Kumitat Envi u issa nistaw nikonkludu il-negozjati mill-aktar fis possibli u eventualment fil-futur inkunu, nistaw nevitaw illi illi s-suċessur il-suċessriċi, il-suċessur tijak, il-Sinjura Riley, tkun tista' tevita li tirċivi eh, il-menti dwar dan. Bil-fatt, fit-18 sena l-Ombudsman ressaq biss mintax il-rapport speċjali dan juri illi qabel ma ikun hemm bżonn ta' rapport eh, tkun ġiġan sabet soluzzjoni, ġifiri, jekk fit 18 sena biss, kienem biss 18 kas illi wera, illi kienem bżon, eh, kellhom bżon ta' rapport, dan juri kem fil fatt ħafna mill problemi issolvew qabel ma kellhom bżonn joħorġu fil-miftuħ u dan huwa tassew eċċellenti. Iżda biex niċċaraw aktar l-affarijiet u l-affarijiet li ser jiġru fil-futur, il-Kummissjoni ser tkompli taħdem f'kooperazzjoni leali mal-Sinjura Emily O'Reilly illi ġiet maħtura bħala l-Ombudsman Ewropew il-ġdid u jina tassew nkun qed nistenna bil-ħerqa illi niltaqa' magħha mill-aktar fis possibbli. Bat nixtieq ngħid l-aħħar ħaġa lil kumitat Peti illi x-xogħol tagħkom huwa ta' importanza kbira u rajt f'din is-sena dedikata għal-ċittadini tul dialogi ma' ċittadini illi ħafna nies u ma' konxi illi jeżisti l-Kumitat Peti u nħossi li dan huwa tassew importanti u importanti illi eh, ċittadini jkunu konxi għaliex il-Parlament huwa rappresentant ta' ċittadini għalhekk meta xi ħaġa tmur ħażin l-ewwel idea ta' ċittadini tkun illi jirrikorru għal min jirrapprezentom. U jiena tassew kontenta illi qed nara illi l-kollaborazzjoni bejn il komitat Peti u l-Ombudsman qed taħdem b'mod tant tajjeb. Dan u għal mod kif għandhom ikunu l-affarijiet U dan bil-fors minħabba l-fat li hemm persuni intelligenti fil-Komitat Peti u kellna ombudsman tassew intelligenti li nishtiq nirringrazzja għal ħidma eċċezzjonali tiegħu f'dawn l-aħħar 10 snin. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Wir kommen nun zu Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, issa għal eh, gruppi politiċi. Eh, għanna uh, ħafna kellima u Mandiġ dubju li ser kolla ser iżommu mal-ħin taqkom. Għal Partit Popolari Ewropew, is-Sinjura Kolaraska Bobinska. Għazewċ minuti jek joġoba. Grazzi ħafna. Għannom tal-PPM nishti eh, nejt kem grata għal-ħidma tas sur Diamanturos f'dawn l axar 10 snin. Il-Komitat Peti prepara rapport ma kienx kontroversjali, aħna l kolka maħna aħna bilna miaw u bilna mal-fatti li inti kont ombudsman eccezzjonali. Għalix minn banda għamilt l-amministrazzjoni aktar trasparenti u effettiva, iżda minna l-oħra inti introduċejt ċerta bidliet innovazzjonijiet sabiex tipprova tejjeb ir-reazzjoni għall-ilmenti ta' ċittadini, da mhux dejjem ikun possibbli. Eh, sabiex fl-amministrazzjoni wieħed jħoħsib il-kontenut u l-innovazzjoni fl-istess waqt. Iżda inti irnexxilek tassew tagħmel dan. Jekk wieħed ħares lejn ix-xogħol tiegħek bħala membru bħala membru attiv fil-fatt tal-NGOs fil-Polonja u aktar tard bħala membru eh, parlamentari Ewropew jiena tassew nirrikonoxxi li inti kont ombudsman eccezzjonali u ta' suċċess. Suċċess ieħor kien e, sistema ta' reazzjoni rapida fil-rigward fil tal-ilmenti minnaħa ta' ċittadini u li, li u fil-kas tal-inkjesti, bidu ta' inkjesta meta jkun hemm bżonn ta' dan iċ-ċittadini ta' soħosom f'diffikultà meta ma jifmux il-liġi, id-drittijiet tagħhom u kif jaħdmu l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea. Inti bdejt serje ta' inizjattivi ta' inkjesti kif semmit is senjura Kummissarju. Inti ħarist eh, l-interessi ta' ċittadini bħal fil-kas tal-aeroport ta' Vienna u l-membri parlamentari Ewropew tal-PPE li huma wkoll membri tal-Komitat Peti tassew japprezzaw ir-regoli u l-kodiċi ta' kondotta U enfasizzajna dan fil-rapport tagħna dawn huma il-ħames prinċipi bħal per eżempju neutralità, trasparenza, Mannix iċ-ċans illi nitkellmu dwar ksbit kollha tiegħek, issa nixtieq nirringrazzjak għal ħidma tul dawn l-10 snin u m'għandix dubju li Sinjura O'Reilly ser tkun ombudsman eċċellenti u ser tkompli bil-tradizzjoni eh, illi inti bdejt. Grazzi. Herzlichen Dank im Namen der S&D. Grazzi ħafna. Issa għal Soċjalistu Demokratiċi is-Sinjura uh, eh, Gonch Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nilqa il president għawek lura fostna u nixtieq nirringrazzjaw kol l-Ombudsman minnaħa tal- Eh, minnaħa tal-grupp tagħna. ir rwol tiegħu kien wieħed eh, trasparenti u minn dejjem wera sens ta' servizz li l mill-politika li nħadnu u grupp politiku li aħna miegħu naħseb li nistgħu ngħidu lkoll kemm aħna illi l-ombudsman kien eċċellenti il-fuq minn 22.000 eh, ċittadin irrikorra għall-ombudsman u saċerta punt għal-kem daw kienu il-ment għal-kem uħut minnom kienu ta' il-menti, kienem u kol tal-biet għal-iktar informazzjoni, kienem kazijiet ta' użu għazin, ta' data, dawn l-affarijiet kolla. L-ombudsman fil-fat ħadem sabiex jizgura illi il-liġi tiġi mħarsa u nibqaw fi spiritu ta' ħarsin tal-liġi u naħseb illi kif ġiġant għal l-ombudsman kiseb eh, reputazzjoni tajba ħafna. Kien hemm eh, rabta diretta bejn l-ombudsman u ċ-ċittadini u dan jgħin sabiex eh, jgħin l-ħidma tiegħek u anka sabiex jagħmel aktar faċli biex wieħed jappoġġaħħa. Rajna każ Eh, rajna kas partikolari, eh, kas partikolari ta' dan kollu huwa n-nies b'disabilità. Eh, fil-fatt il-liġijiet li ħarsu il-nies b'disabilità tal-Unjoni Ewropea morru li lin minn dawk tal-ġnus maquda u dan juri li aħna qed namlu xi ħaġa u qed nistennew li l-Ombudsman illi immess tkompli fuq ix-xogħol tiegħek u niżguraw illi n-nies b'disabilità jkollhom aktar aċċess għal faċilitajiet din hija linja ta' politika illi hemm bżonn li nkompluha. Fil-passat mhux biżed ċara issa issa qed jiġri dan. Grazzi ħafna. Issa il-kellim illi imiss Sinjura Vetterman għal-Alde. Grazzi ħafna kollegi Vice President Sur Diamanturus, il-rapport annwali jinsabawek u dima naħseb illi aħna familjari ħafna miegħu u dan jurina x xogħol ibbilanċat li inti għamilt Sur Diamanturus. L-ewwel net, punt importanti, trasparenza. Naħseb illi minkejja l-sforzi li saru fl-Unjoni Ewropea sabiex niksbu trasparenza ħafna mill-ċittadini ħossu li dan mhux il-każ. Għalhekk iridu nagħmlu l tagħna sabiex niskuraw illi ċ-ċittadini jkollhom biżejjed informazzjoni fidejhom. Ejja nsemmi ħallu nsemmi l-kooperazzjoni hawnhekk. L-istituzzjonijiet qed jiġu msejħa sabiex jaħdmu aħjar mal-Ombudsman Ewropew sabiex jiżguraw illi d-dialogu interistituzzjonali iseħħ u ntejbu aktar l-immaġini ta' l-Unjoni Ewropea. Ir-rapport speċjali b'mod partikolari dwar kwistjoni tal-estensjoni tal-aeroport ta' Vienna Turina illi jekk tassew il-partijiet kollha jaħdmu flimkien nistgħu naslu għal ħafna soluzzjonijiet tajbin li jistodispaw lil kulħadd. Bħala rapporter tal-rapport dwar in-nisa b'diżabilità eh, nixbidlek l-attenzjoni illi bħala mm, tal-biet minnaħa ta' nies b'disabilità dawn iridu jiġu konsidrati aktar qed nirreferi għal nies b'disabilità stanka tfal. U mm, nitlob sabiex jiġi rispettat il fejm tal-ġnus maqquda dwar dan. Nifraħlek, nawgurarek l-aqwa affarijiet tal-futur u grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna. Issa għandek blue card. Taċċettaħħa, Sinjura Bertman. Iva. Grazzi ħafna. Jien fil-fat nixtieq nistaqsi s-Sinjura Bertman dan diġej. It-trasparenza hija tassew importanti u l-Ombudsman waqaf standard eċċellenti. Però inti tħoss illi l-lobbying illi għandna fl-Unjoni Ewropea attwalment għandu jipprovdi aktar trasparenza fir rigward tal-finanzjament għal NGOs u l-fondi għal NGOs għaliex aħna nħossu l-interessi ta' rridu nifmu eżattament kif qed jiġu finanzjati l-NGOs. Tirrispondi Sinjora Bertman. Bla dubju jiena naqbel mija kien ħoss li rridu nagħmlu aktar fl-aspett ta' trasparenza. U naħseb illi s-sur Diamanduros, s-successur ta' s-sur Diamanduros ser jkompli jisħaq fuq dan. Jina u kol konvinta li l-Komitat Peti ser jagħmel il-passi kollha li hemm bżonn sabiex jikseb dan. Im nam de Fraktion der Tak, Herr Forman. Eh, signora Haugen, grazie ħafna President, għandi tliet affarijiet ngħid. Nirringrazzja s-Sur Sarfakas għal rapport tijaw u evidentement nirringrazzjaw s-Sur Diamantaros għal xogħol verament tajjeb tijaw. Li en eh, biex l-istituzzjoni tal-Ombudsman verament saret waħda, saħħeta. Ija wahda mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li ċ-ċittadini verament jistgħu eh, jużaw Jena nishtiq, nirringrazzja li kullħat ta' għek u korra ċaħna zgurajna li din tradizjoni tkompli u għalla volja kienem God kienem diffikultajiet għanna ombudsman veru li jistaj kompli jibni fuq il-fundamenti li kena nishtiq nifraħ li ċittadini u koll li huma garanzija li ħna jkonna aċċess tajjeb. Ħaġa oħra li xtaqt nam referenza li huwa innuqqas regolament Eh, eh, regolamenti dwar amministrazzjoni tajba jena fimt minn deklaret signora Redding li dan ħaġa li għaddejja palissa eh, imma ħaġa li għanna bżon naslu għalija specialment biex aħna rridu bżon nistabilixxu l-fat li għanna naqdu li ċittadin l-aħjar forma biex nġildu kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, ċittadina jħossu, ċittadina jħossu li għedin jiġu trattati sura ta' nies diffiċli, eh, mhux ħaġa faċli biex tagħmel l-aħħar ħaġa li xtaqt nagħmel referenza lejha u l-kandidati kollha għall-ombudsman eh, għamlu referenza l din il-fatt li s-Sudja Mandaros eh, fetaħ l-industrija tal-medicini l-orti ħadet appoġġat l-industrija u għaz sentej paralizzat kollo, xin naħseb li dan huwa skandlu. Eh, id deċizjoni tal-Ombudsman qed tiġi ignorata, aħna qed niġu ignorati eh, u karta ta' prinċipji ġiet ignorata. Allora xħajġi l-saxħa ta' ċittadin. Grazzi sur Diamandoro sa' xol verament tajjeb tijak. Ma baqanna ħafna xamlu. <clears throat> Tak, Frau Kollegin. Als nächsten Red... Grazie, ħafna, Signora. Għal minuta u nofs. Għal gwe. NGL. is Huntis. Grazie, ħafna, President. Fisem il-grupp tijaj għajjen nishtiq najt li aħna nappoġġaw il- uh, rapport sul sur Salavrakos għandu l-appoċ totali tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet għax eh, tiħu pozizjoni pożizzjoni verament pożittiva dwar ix-xogħol tas sur Diamandorus. Ma permetti li fisem il-gwe nirringrazzja wkoll l-sur Diamandorus għalla xar snin ta', servizz li u ta' l-istituzzjoni tal-Ombudsman Ewropew. Għamel xogħol verament tajjeb. Dan ħaġa li magħrufa minn kulħadd, għalla volek kien hemm diffikultajiet kbar Eh, diffikultajiet maħluqa mill istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni. Jien nixtieq nagħmel kumment ta' natura ġenerali dwar ix-xogħol u l-attività tal-istituzzjoni tal-Ombudsman li tapplika wkoll għal eh, successur, successur ta' Sur Diamandoros, eh, sinjura O'Reilly, xogħol li tkun effikaċi u dan irid jiġi appoġġat biex mill-korpi kollha tal-binja tal-Unjoni Ewropea. Il-korpi kollha rridu juru l-appoġġ tagħhom. Appart il-Parlament li qed nagħmlu li qed nagħmlu hekk illum, evidentement hemm ħafna problemi li ħajnħolqu eh, meta jkun hemm amministrazzjoni ħażina li għandhom li jiġu qudiem l-ombudsman speċjalment min naħa isfel tal-Ewropa U importanti li l-korpi kollha, speċjalment il-Kommissjoni, jaħdmu l-ikbar trasparenza possibbli biex iċ-ċittadini jkunu jafu li jistgħu jiddiriġu lil infushom lill-ombudsman fuq il kwestjoni li jinqalaw u jkunu assigurati li jsibu ġustizzja. Grazzi ħafna. Minu taw nofs, fissem li FD sur Paxka, l-onorevoli Paxka. Grazie ħafna, President, Kommissarju. Ombudsman, rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropej fl-2012 e, jagħti taqsira tal-xogħol li għamel e, dawn l-aħħar xar snin l-Ombudsman. Jikkonferma li ma dawn l-aħħar xar snin e, li ilu fil-kariga Sudja Mandurus u għamel biċċa xogħol verament tajjeb tajba biex ħolo istituzzjoni rispettata u effettiva li verament hija eh, tagburija lina. Jaħda pozitiva ħabba l-informazzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman iċ-ċittadini Ewropej jifmu aħjar kif inhom qassam il-poteri bejn l-istituzzjonijiet il-ħarsin taċ-ċittadini huwa aspett ta', ta importanti ħafna ta' soċjetà li hija gvernata sew naraw kif eh, l-istituzzjonijiet jużaw l-aħjar prassi għax kien eh, hemm sar investigazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u l-Parlament huwa importanti li nkomplu dan ix-xogħol biex ikun hemm relazzjonijiet tajba bejn ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja lis-sur l-ombudsman is-sur Diamandurus għax-xogħol verament tajjeb tijaw pala ombudsman u nixtieq ringrazzjaw kollu rapporter għal dan eh, dan abbozz verament interessanti għal eh, konsiderazzjoni tħana. Grazzi. Herzlichen Dank. Grazie ħafna. fil-flasak. Pan Durose vykonal opravdu za posledních deset let velký kus práce. Sinjuri, edin naraw li l-ombudsman għamil bitċa xogħol eċċellenti f'dawn l-aħħar xar snin u bekk fisem il-grupp tagħna jiena nixtieq nirringrazzjah. Iżda xorta waħda għadna nistgħu nagħmlu iktar, ovvjament. Il-qorti għandha ċerta awtorità e, f'rigward tar regoli Is-soltu l-ombudsman ikun jista' biss jagħmel rakkomandazzjonijiet u dan huwa wieħed mill-limiti ta' din l-istituzzjoni. L-ombudsman jista' jirreaġixxi iżda billi joħloq ċertu rakkomandazzjonijiet ta' kwalità u wkoll permezz tal-awtorità professjonali u morali tiegħu. Iżda huwa xorta eh, rridu irrid jingħata eh, spazju rridu nistidnuh aktar spiss. U mhux biss eh, jippreżentanna rapporti dwar l-attivitajiet tiegħu, imma jgħidilna fejn il-Parlament Ewropew żbalja. Is-sena l-oħra, jew din is-sena anzi, huwa indirizza 24 il-menti. 24 il-ment dwar il-Parlament Ewropew u jkolli ngħid ma tantx nafu aħna dwar dawn il-menti. Ma nafu xejn dwarhom mhux tip ta' rimedji ittieħdu. Irridu wkoll eh, nitrattaw ir-riżorsi, l-effiċenza tar-riżorsi u kien hemm 74 il-ment budget ta' 9.5 miljun euro sabiex jissolva kas hemm bżonn ta' 13,000 euro. Per eżempju, kas ta' Repubblika Ċeka jista' jissolva bi 13,000 koronas. Hemm l-aspett marbut mal-lingwi wkoll illi jiswilna aħna u l-ombudsman il-ġdid trid ukoll tqis l-ispejjeż trid tigarantixxi l-effettività tal-ħidma tagħha f'kollaborazzjoni mal-ħidma tal-Ombudsman Nazzjonali u bekk fir-rapport li jmiss tal-Ombudsman Ewropew jiena nixtieq illi dan il-punt jissemma wkoll. Dan eh, din ser tkun il-ħidma li ser ikollha s-Sinjura O'Reilly. Sur Diamandorus jiena eh, nixtieq lek illi jkollok laqwa saħħa. So, ikom nun Grazzi ħafna. Naddussa għassur jara zeċ minuti. Grazie ħafna. Nikkaħna aħna qablu snin naraw li l-ombudsman sur Diamandoros fl-2012 għamel verament xogħol tajjeb ħafna minn Midgerger li sar kien jaqa' taħt l-ombudsman kien xi 20% eżjed minn qabel, is-sena ta' qabel. il rapport il-rapport speċjali fuq l-airport ta' Vienna kien hemm referenza li bħala waħed mill-punti importanti fix-xogħol bejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Ombudsman u l-Awtoritajiet ħafna eluf ta' ċittadini ġew eh, mejjuna Nissur Diamandorus eh, pubblika ħames rapporti fuq l-integrità, l-oġġettività, rispett għal oħrajn, trasparenza tal-istituzzjonijiet Ewropej eh, u li kullħat li jaħdem fil-istituzzjoni għandu jinħu nota tagħhom kien huwa ħadem responsabilità tal-kodiċi Ewropea ta' kondotta amministrativa eh, tajba. Jien nixtieq nirringrazzja għax-xogħol tiegħek fl-2012 sur Diamandoros imma l-impenn li inti jurejt matul dawn l-aħħar 10 snin fl-2003 minn meta bdejt ħloqt network eh, verament tajba ta' Ombudsman Ewropea u eh, entu eluf ta' ċittadini. Entu kol l-amministrazzjoni jaħdmu forma zi trasparenzi u effiċenti. U l-istituzzjoni tal-Ombudsman enet ħafna f'dan. Allora, mistoqsija li tan, għandan għamnu jekk l-Ombudsman l-istituzzjoni nifiza' tixtiġi imtajba u relazzjonijiet bej l-Ombudsman u l-Kumitat ta' Petizzjonijiet għax eh, tista' eh, tejjeb minn eh, ġa tajt model verament tajjeb, naħseb li verament ħaġa tajba u imma sfortunatament ħadd titlaqna. Grazzi ħafna. Naddu sa għall-Onorevoli Bostinaru għal żewġ minuti sur Bostinaru. Grazzi ħafna President u għal darbohra nil-għawk fostna, eh, viċi president, eh, kollegi, sur ombudsman, eh, sur Foros, Niki Foros Diamandoros, hija situazzjoni eccezzjonali meta nisimaw li kellima il gruppi parlamentari kollha jitkellmu u jifaħru il-xogħol li għamlet din istituzzjoni huwa verament tribut li il-Parlament qed eh, irrot l sur Diomandorus wara 10 snin fil-kariga tiegħu. Grazzi ħafna tal-disponibilità tiegħek biex eh, tippromuovi kultura ta' amministrazzjoni tajba u trasparenza fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nuri l-gratitudni tiegħi għal maniera riguruża li inti eh, għamil xogħol f'dawn l-aħħar 10 snin. Waħed mill-files iżjed li kellhom iżjed suċċess fl-2012 kellu xtaqsam mal-Airport Internazzjonali ta' Vienna. Kien hemm kooperazzjoni impeccabbli li waslet għal vot unanimu li permetta li l-Kumitat u l-Kommissjoni jidentifikaw soluzzjonijiet għal ġejjini. Dan ir-rapport offra offrinna il-possibilità li nikkontribwixxu għal biex nimmodifikaw l bosta direttiva fuq dwar l-impatt fuq l-ambjent biex dawn affarijiet ma jarġawx jisseħħu eh, fil-ġejjini. Jiena mm, ħad bil-rapport Zanoni li għandu jiġi adottat fl-ewwel sessjoni ta' Ottubri li inspira ruħu mill-attività ta' tal-Komitat tal-Petizzjonijiet. 52.7% tal inquiries tal-2012 li fetħu mill-Ombudsman iffokaw fuq il-Kommissjoni u jiena Eh, nitlob l kommissjon li hemm lok għal titjib titjib l-amministrazzjoni dan il-livell. Imma l-standards li inti stabbilejt li l-standards eh, li l-ombudsman ġdid ħajbda minnhom. U jiena eh, perswas li l-attivitajiet tas-sur Signora O'Reilly ħajkunu tal-istess nivell nawguralek u nsellim l-ek Sodja Grazie ħafna. Grazzi. Ekk uh, eh, rispettaw iż-żmien il-ħin li għandkom disponibli. U t-obbligaw eh, tobbligawniex nuża din il-martell li għandi għaw. Naddu għal-kellimni jmiss, miss dan l-ewli. Għadinaki. President, verament etniħu gost li etna narakawek eh, fostna mill-ġdid. Sur ombudsman, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak għax-xogħol siwi tiegħek, verament għamilt xogħol importanti li ma kienx faċli. Per eżempju, tippromuovi trasparenza u uh, viżibilità fl-Unjoni Ewropea. E provajt tippromuovi da imma kellek oppożizzjoni, imma madana kollu xorta rnexxielek eh, tagħmel ħafna xogħol sewi u nirringrazzjak il-kriżi fl l-aħħar snin u rrit li hemm diffiċenzi fil-trasparenza u l-viżibilità tal-Unjoni Ewropea. Problemi ta' banek, problemi tal-istati membri li ġew eh, moħbija u dan għamel il-kriżi kienet saret għar. Għanna bżon iżjed xogħol fuq dan, trasparenza u viżibilità u namlu da f'kull nivell tal-Unjoni Ewropea ġdana twassal għal fiduċja u dan jfisser li nkunu nistaw niffaċċaw nittrattaw il-problemi eh, eh, waqtu. Għanna bżon leġizlazzjoni dwar amministrazzjoni tajba u naħseb li inti tkun dispost tappoġġa kiku għana eh, rnexxinna namlu da' matul il-mandat tiegħek. Grazzi ħafna għax-xogħol verament tajjeb tiegħek unisper dawgur għalek għall-irtir tijak. Grazie ħafna. sein, dass ich Herrn Helmer übersehen habe, obwohl er hier ist. Forsi nissejt li sur Helmer, niskuza hi, ma għadda mux għetna raħ. Naddu mela għal-minimis, il-signora Mazzoni għal minuta. Presidente, e anche da... Grazie, Sur President, anka minna ħatijaj, nishtiq nirringrazzjak u nilqak lura fostna. Il-rapport dwar l-Ombudsman Ewropew jirrapprezenta u kol eh, valutazzjoni ta' xogħol f'dawn ta' dawn l-aħħar 10 snin għaliex is-Sur Diamantura siddeċida illi jieqaf ftit qabel tmim il-kariga, tmim naturali tal-kariga tiegħu. Bla dubju nalqu 10 snin eh, illi eh, kienu tassew pozittivi bżejt ħares li kem kienet effiċenti din l-istruttura u kem kienu soddisfatti iċ-ċittadini dan kollu jurina l-impenn tas-sur Diamanduros illi għax ħares fit-tul kien kapaċi jinvesti f'dawn il-snin sabiex jipromovi il-rapport aħjar bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ ċittadini Min bħala presidenta tal-Komitat Peti nixtieq nisħa fuq kemm tieb eh, ir-relazzjoni bejn dawn l-istituzzjonijiet ġifieri, il-Kummissjoni, l-Ombudsman Ewropew u aħna stess. Dan kollu wera illi il-network qed jaħdem u illi dan jista' jgħin iċ-ċittadini il-Komitat Peti jgħin sabiex jibni relazzjoni bej l-istituzzjoni Ewropew u ċittadini billi eh, jattijom id-dritt li jesprimu ruhom u iħares li l-om stess. Illum il-ġurnata li l-Unjoni Ewropea tinsab mifnija bil-krizi Ewropea din il-ħidma jatassaw importanti u jina nirringrazzja l-darboħra il-Sur um, Diamanduru sal-ħidma tijaw. Grazzi. Herzlichen, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Grazie, Afna. għal minuta nofs eh, naddu issa għal signura Geringer di Odenberg. Grazie ħafna, President. Verament, eh, kien ta' niket li meta smajt li mux ħaj komplimana, għax dal-axħar xastin verament għamel xol siwi ħafna ħadem ħafna sew mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet u meta niġu għal trasparenza ta' proċeduri u informazzjoni ħara ċittadina tagħna dal-aħħar sena u eh, tratta il fuq minn 2500 eh, il-ment ta' informazzjoni l fuq minn 20.000 każijiet il-numru ta' inkwaris zdiedu b-23% meta tqabbelhom mal-sena ta' qabel eh, eh, u għaxar li l-linji gwida li l-ombudsman qed jipprovdi huma effiċenti ħafna. Kien hemm l-elementi li saru miċ-ċittadini tagħna ma kinux ma jaqgħux ċerta uh, Eh, numeru ma kellhom xaqsmu ma l minn nas. L-aċċess għad-dokumenti tal-dokumenti tal-Unjoni Ewropea u trasparenza ta' ċerta proċeduri mhumiex biżejjed. 22% kellhom xaqsmu ma dan, il-numru ta' każi żdied par konsekwenza tal-żieda tal-perjodu ta' turnaround għal proċedura ta' talba ta' informazzjoni jena biex nalaq nishtiq eh, nifraħlek u nishtiq nifraħlek u nirringrazzjak għalli għed taħdem għall-amministrazzjoni aħjar għall-Unjoni Ewropea nawgura kull suċċess lill-Ombudsman il-ġdid u li jittajjeb il-proċeduri fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Naddu issa naddu għas-Sinjura Marjan Harkin. Grazzi ħafna President jiena u verament nħu hugost li e għed fostna minn ġdijt jinn nishtiq u kol e, nħu gost li għandu l-opportunità li ingrazzat sur Diamandoros e, għax xogħol li għamel fissem il ċittadini Ewropea l-offiċu intu l-offiċu tijak eh, trattajt kwestjoni ta' amministrazzjoni ħażina forma effiċenti eh, u aperta. L-istituzzjoni tal-ombudsman edha fidejn kienet fidej tajjeb, daħħal prassi tajba u dina iżid il-fiduċa forsi ċittadini. U bnejt eh, pont f'dak li huwa d-deficit demokratiku bejn ċittadini u l-Unjoni Ewropea. Waħda mill-priorità tiegħek kien li jkun hemm dialogu mal-partit interessati. Dawk li huma involuti mal-Unjoni Ewropea mhux biss jivvotaw għall-MPs kull ħames snin, irixti u li kollhom eh, ruol iżjed proattiv u eh, eh, ma ċittadini ħafna drabi kollu ħafna xkil f'dan u allura titħollum nuqqas ta' fiduċa u l-istituzzjoni tiegħek tejn f'dan. Darboħna nirringrazzjak, nixtieq nawgura kull suċċess il sinjura Ray O'Reilly għax sur Diamanturus inti verament u rejt impenn li taqdi li ċittadin u naħseb din huwa bażi tajba għas suċċess tagħha. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss huwa Sur Kelly. Eh, Gormagod Ukron, as uh, our colleague Mr. Bostonaro pointed out. Kif is-Sur Bostonaro qal mhux normali li b'din il- saqla jkun hemm unanimità, speċjalment meta qed nittrattaw l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. U llum huwa eċċezzjoni. E, inħabba x-xogħol ta' inħabba x-xogħol ta' Sur Diamandorus li dan huwa hekk fl-ewwel aħħar xogħol li għamel l-ewwel aħħar snin mhux biss professjonali, ma kienu pazjent kellu paċenzja u kellu l-erf. Jiena kellu l-opportunità nintaqa' miegħu soċjalment Eh, ideali, inti mandek xiego u jatemmek biex taqdil l-nis u għamil xolek forma eh, tebdinnita u nawguralek li skull eh, suċċess l-irtiet tijak u nawguraw kol kull suċċess l-Sinjura Awrajli. Għamilt ħafna ħadd azzjoni verament progressiva, 66% tal-elementi li saru ġew trattati eh, f'sena eh, huwa kuntrast ma dak li jiġri. Eh, u ħafna drabi fil-pajjiżi nifisom jiffrustraw il-talbit tal-ċittadini. Inti jent ukoll 22.000 ċittadini li kellhom xi ilment u tajthom informazzjoni wkoll u dan għatejn biex tnaqqas id-deficit demokratiku. Naħseb li punt ieħor importanti huwa li l-ombudsman eh, talbet li eh, li kunem kommenti meta jkunem nuqqas eh, naħseb li importanti li għamlu l-men ġdid jekk huma kienu sodisfatti bil-men li kunu għamlu. Dwar il publikazzjoni tijak dwar min jista' jgħinek għaddek problema bħan l unjoni Ewropea, għasib l-dun għat ta' għejn ta' għajnuna kbira. U nawguralek għall-irtir tijak Grazzi. Għazin Dank. Herr Kelly, und... Grazie tassew, Sur Kelly. Naħa tiegħi wkoll nixtieq nirringrazzjak tal-li żammejt mal-ħin li kellek allokat l-unika wieħed dal-għodu sissa il-Sur Cashman kellem li l minuta u nofs. Grazie, President, Sur Diamandorus. Jiena ktib diskors ma x'nista' ngħidlek. Wara li smajt il-kumpliment illum hawnhekk isni kont qed nisma' l-obitwarju tiegħek imma lejja realtà. Inti għamilt xogħol eċċezzjonali. Inti żammejt mal-Parlament fl-approċċ tagħna l-aċċess għad-dokumenti u hija ħasra li ħafna mill-ilmenti huma dwar l-aċċess għad-dokumenti, il-trasparenza l-ftuħ. Imma fil-ħidma tiegħek mal-personal tiegħek inti zgurajt li l-istituzzjonijiet kollha jagħtu aktar kont ta' xogħolhom liċ-ċittadini aktar minn qatt qabel il-ħidma li għamil tal-konvenzjoni dwar il-persuni b'diżabilitajja inkredibbli. Inti e, kull darba li zammejtna responsabli aħna qatt ma sew dan. E, Emily O'Reilly ser tkun l-ombudswoman li jmistana, jek jaġobkom nibdew najdu ombudswoman. U din tfakkarna li din il-kariga mhux biss tkun neutrali b'mod politika, imma hekk għandha tidher li li Iva, inti għamilt 10 snin ta' ħidma eċċezzjonali. Fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna edin inżommu ma dawk il-petizzjonijiet dwar fil-dawk ta' nħat isfel ta' Spanja illi għadhom ma ġewx solvuti Iżda sur Diamandoru, sina naf illi il-passjoni tijak, il-mod ta' kif inti attiv ek, ek ser jibqa, ser tibqa maħna din il-ħagġa. Inti ħadd minn Jakob Sodoman u dak li ħatħalli inti ser jizgura illi il-ħidma tal-ombudsman, grazzi għas sinjura O'Reilly, ser tibqa d-dejja. Bixin, dank, Herr Kollege, als nächster Red. Grazzi tassew. Sur Kazak, il-kelem li jmiss għal-minuta. Grazie, присъединявам Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill ombudsman għall-isforzi tiegħu sabiex jikseb it trasparenza u l-aħjar amministrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Inti wkoll kont paladin tal iżvilupp tar-rwol tal-Ombudsman Ewropew. 67% tal-ilmenti fuq l-internet juru illi din il- din il-website qed taħdem. Ftit mill-ilmenti huma marbuta mal-nuqqas ta' trasparenza u nuqqas ta' ftuħ u din hija xi ħaġa illi ma toġobniex u turi li ċittadini Ewropej mhumiex fiduċjużi fl-istituzzjonijiet tagħna. U bekk jina nishtiq ngħid li l-suċessur tiegħek sabiex tkompli f'din il-linja tiegħek sabiex tikseb aktar trasparenza, imma grazzi għal dak li jinti għamilt. Is-sur Becker għal żewġ minuti l kellim li jmiss. Sur President, Ombudsman, kollegi. Aħna għanna rapport dwar is-sena li għaddiet nixtieq Nixtiequ nirringrazzjawk għal dan ir-rapport imma nixtiequ wkoll nirringrazzjawk għal għaxar snin ta' kariga tiegħek. Għaliex inti kont professjonal immens, inti kont imsieħeb tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet meta trattajna rapport speċjali dwar l-aeroport ta' Vienna u l-konsegwenzi li kien hemm. Inti wkoll mexxejt mod tajjeb il-proċedura u Dan wassal l aktar ġustizzja ċittadini u aktar sem tal-pubbliku. Qabel ma jkun hemm proċedura ta' evalwazzjoni ta' impatt ambjentali, imbagħad dwar il-proċedura tal-LIA u rinnovazzjoni inti wkoll kellek is-sem tiegħek. Jiena sirt nafek permezz tal-ħidma tiegħi u jiena nara fil-fatt illi issa għandna ombudswoman ġdida. li hija professjonali wkoll u hija kompetenti. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nibbenefikaw minnhom il-komunikazzjoni effettiva, il-ħidmiet, il-star cases, il-każijiet ta' xempju, semmew l-użu effettiv tal-istrumenti online li ser jiżgura li ċittadini jkunu jistgħu jżommu għajnejhom fuq il-każijiet permezz tal-internet u aħna nkunu sodisfatti jekk il-kooperazzjoni ta'kom mal-Komitat għal-Petizzjonijiet tibqa' għaddejja anke taħt l-Ombudsman il-ġdida. Jiena naħseb illi aħna ser ikonna xogħol illi jħalli l tiegħu u minnu ser jebbenefikaw iċ-ċittadini Ewropej. Jiena nixtieqlek ir-ris nixtieqlek kull saħħa u nittama illi tgawdi matul il-ħajja li fadallek. Grazzi, il-kellim li jmiss għal-minuta is-suretuk. Grazzi, grazzi President, jena etniħu gost il narak hawnhekk preżenti llum u nixtieqlek sur Diamandorus kull risq. U grazzi tassew għal l snin li jinti l taqdi l-Unjoni Europea 22% taċ ċittadini tal-Ewropa li ġew mitluba, ġew mistoqsija jaraw ir-rwol tal-ombudsman bħala dak li qed iħares id-drittijiet tagħhom u jinformom dwar id-drittijiet tagħhom. Jiena nemmen illi aktar ċittadini għandhom ikunu marfa dwar dan. Għandhom ikunu informati aħjar. Għandna aktar minn nofs biljun persuna li tgħix fl-Unjoni Ewropea issa. U jekk għandi ċifri tajba fl-2012 2000 u madwar 400 il-ment ġew imresqa u dawn mhumiex ħafna u dan juri li ċittadini mhumiex marfa biżejjed. 22% ta' ċittadini li jħossu l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhux trasparenza juri li għatanna triq twila qudiemna. Iżda xorta waħda, grazzi tassew tal-ħidma tiegħek, Sur Diamandoru. Il-kellim li jmiss għal żewġ minuti l-Onorevoli Iturgajs Angulo. Grazzi, President, rapporta din is-sena dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman għal 2012 u rapport partikolari għaliex għaliex l-Ombudsman ser ħallina f'Ottubru. Nixtieq nirringrazzjak għal dak li inti għamilt dawn l-aħħar 10 snin l-aktar għall-amministrazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea u din il-kultura ta' servizz u inti kon dejjem lest li tikkopera mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Nixtieq nifraħ li sur Salavrakos sa rapport tiegħu rapport eċċellenti għaw ħafna aspetti pożittivi marbuta ma' dak li eh, għamel l-Ombudsman fl-2012 punt interessanti immens l-ewwel net 56 tal-ilmenti għaddew mill-website interattiva u dan juri illi l-modernizzar qed jiswar xi ħaġa hawnhekk u t-teknoloġija wkoll kienet ta' siwisa biex issaffi ċertu il-menti il menti u tissepara ċertu l-menti ta' ċittadini. Issa il-ċittadini qed isiru aktar konxi mid-drittijiet tagħhom. Grazzi għal website rajna illi l-amministrazzjoni tajba se tiġi promossa u anka dak li jagħmlu rati. qrati L-Ombudsman tratta dawn il-punti b'mod speċifiku fil 2012 u rina kemm kien tajjeb sabiex jiżgura l konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità eh, tiġi segwita. Mir-rapport wieħed jista' jara li kien hemm titjib fir-rabtiet ma' ċittadini Ewropej u kooperazzjoni aħjar tan-netwerk tal-Ombudsman u din kienet xi ħaġa illi ttiebet u ser tibqa' titjieb. Relazzjonijiet aħjar fl-amministrazzjoni Ewropea u prinċipi amministrativi aħjar, rapport tajjeb immens. Grazzi lilkom it-tnejn. Grazzi tassew. Il-kellim li jmiss is-sur Mirski għal minuta. Grazzi President, jina rajt birreqqa il-rapport dwar il-ħidma tijak. Sur, ombudsman, nishtiq nirringrazzjak immens. Iżda jien nixtieq ngħid illi hemm ħidma waħda li inti għadek ma spiċċajtx fl-2004 fil-11 ta' Marzu il-Parlament Ewropew għadda riżoluzzjoni 5 0 wieħed marbuta mal-fatt li 350.000 persuna ma inatawx id-drittijiet ta' ċittadinanza tagħhom f'Maltrija. Dan ifisser 50% tal-popolazzjoni tal-Latvja. interċevejt ħafna l-menti. ħafna l-menti dwar dan il-fatt. U kol kienem min sanjalalek din l-illegalità, din il-problema għada ma ġietx solvuta. Ma taħsibx illi dan eh, dinja xaħġa inġusta surdja Mandorus. Jiena naħseb li nfetħet il-kaxxa ta' Pandora hawnhekk u ħadd ma prova jsib tarf ta' din il-problema. Sissa, grazzi. Grazzi tassew għal żewġ minuti is-sur Papa Nikolaw. Grazzi tassew, President jiena qed nieħu gost illi għal darbora qed narġa' nara kemmek fuq il-podium tassew qed nieħu gost u nixtieqlek is-saħħa. Sinjuri mod partikolari fil-pajjiżi li qed jgħaddu mill-iktar problemi li tifeġġu mill-kriżi ekonomika, palissa qegħdin naraw kriżi tal-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej, xettiċiżmu illi għandhom iċ-ċittadini fil-konfront tal-Unjoni Ewropea. Din is-sena, din is-sena hija is-sena Ewropea iddedikata liċ-ċittadini. Aħna rridu nirringrazzjaw lill viċi President tal-Kummissjoni, Sinjora Redin Kaldan, u il-kol f'din is-sena qegħdin niddiskutu, qegħdin naraw kif nistgħu insaħħu, nappoġġaw il-rabtiet ta' ċittadini mal-Unjoni Ewropea. Issa l-Ombudsman matul dawn is-snin kollha tiegħu huwa kellu rwol importanti. Fir-rigward ta' dan għandna rapport eċċellenti mir rapporter Sul Salavrakos illi jirreferi għas-sena 2012, is-sena ta' dan ir-rapport. Imma wkoll tagħti evalwazzjoni tad-deċenju. Huwa minnu li f'dan id-deċenju l-istituzzjoni tal-Ombudsman Ewropew issaħħet u ti ikkonsolidata. Grazzi għas-Sur Diamandorus li kif għal kulħadd għamel ħidma eċċellenti aħna din l-istituzzjoni irridu nappoġġawha fi snin li ġejjin l-suċċessur tal-Sur Diamandorus is-Sinjura Ora li sabiex hija tkompli tiżviluppa dan ir wol Palissa aħna irridu niżguraw illi nqarbu iċ-ċittadini lejn l-Ewropa. Dak li ksibna sissa bl-Ombudsman Ewropew naħseb li nistgħu nsaħħu aktar għaliex le. Ir-rabta diretta li għandna ma' din il-website interattiva wkoll it-tweġibiet għar-rikjesti fost l-oħrajn. Dan kollu en sabiex jiżviluppa aktar u jtejjeb is-sitwazzjoni f'dawn l-aħħar snin. Nixtieq nirringrazzjak Sur Diamandoru inti onorajt dan ir-rwol f'dawn l-aħħar għaxar snin u inti wkoll onorajt lil pajjiżek, il-Greċja. Grazie, Dank. Herr Kollege. Nachdem die Reden. Grazie Bekk, wasanna fit-tmim tal-lista tal-interventi u naddu għal-proċedura KHDI. Is-sur Valeza l-ewwel kellim għal-minuta. Grazzi sew President, Sinjuri. Jekk tippermettu li nishti nir nirringrazzja l-ombudsman tagħna grazzi, grazzi għal dawn l-aħħar 10 snin. Jiena naħseb il l-pożizzjoni tal-Ombudsman Ewropew hija pożizzjoni speċjali immens u pożizzjoni sensittiva sa ċertu punt. Kieku aħna kellna nagħtu taqsira tal-ħidma tiegħek, aħna ikonna ngħidu illi kienet ħidma kostruttiva ħafna. Jiena naħseb li l-Ombudsman huwa rabta ħolqa bejnietna u ċittadini, xaħat illi jindirizza il-problemi u xaħat li jaħdem u jistinka għat trasparenza tal-istituzzjoniet Ewropej. Dan flimkien ma lajnuna eh, li minna jibbenefikaw iċ-ċittadini sabiex isibu saqajhom f'dawn il-proċeduri amministrattivi dan kollu importanti u bekk għal dan kollu nixtieq għal darbohra nirringrazzjak u nishtiq lek ir-ris għal ġejjeni. Grazzi l-kellem li jmiss. is Molkova, l-minuta. Dziękuję pięknie za słowo. Na uwod chcę też ocenić. Grazzi, President. Jien nixtieq nesprimi ringrazzjamenti tiegħi għal-ħidma tal-Ombudsman għaliex huwa żied trasparenza u l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. L-ħidma tiegħu hija importanti immens u mhijiex faċli lanqas xejn. Ikonna ngħidu il l-istituzzjonijiet Ewropej mhux qed jiffaċilitaw lanqas huma l-ħidma tal-Ombudsman. Għadu, għadna qed naraw illi ħafna elementi investigazzjonijiet tal-Ombudsman ma jintemmux. U l-elementi li huma marbuta mal-Parlament irdupjaw dan l-aħħar. regoli etiċi u l-ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini għandhom ikunu priorità għalina l-iktar meta nafu illi għana l-elezzjonijiet wara l-bib. U aħna rridu li ċittadini juru l-appoġġ tagħhom il-fiduċja tagħhom. Nixtieq napprezza wkoll il-kodiċi ta' kondotta Ewropea u nittama li żżid il-ġustizzja u trasparenza fil-mod ta' kif jaħdmu l-istituzzjoni ta' Ewropej. Grazzi. Grazie tassew. Bekk wasalna fit tmiem il-proċedura KHDI. Issa. Nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Sinjura Redding, sur President il 24 sena issa hawnhekk 10 snin bħala membru tal-Parlament Ewropew u 14-il sena bħala kummissarju nixtieq ngħidilkom illi jien din il-ħaġa tal-lum qatt ma rajta qabel illi fuq fis-siġijiet kollha jkun hemm ftehim assolut, bil assolut fit-tifħir għal ħidma tal-ombudsman u t-tim tiegħu. Din hija xi ħaġa straordinarja bħalma kien straordinarja l-ħidma tijaw. Jiena m'għandi xejn aktar xi nżid ma' dan. Ħlif inwieġeb mistoqsija li ġiet indirizzata lili. Ovvjament għal-kummissjoni dejjem jkun hemm marġni għal amministrazzjoni aħjar. U bekk aħna grati għal kummenti li saru li l-ombudsman aħna qegħdin eh, natuħ widen qegħdin impoġġu l-kummenti tiegħu fil-prattika. U aħna qegħdin ukoll inqisu il-proposti u qed ikonna approċ kooperattiv l-istess approċ illi s nimplementaw mal-ombudsman illi jmiss. Issa, dwar ir-regoli għall amministrazzjoni tajba, il-Kummissjoni bdiet u skattat l-analiżi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea attwali f'dan is-settur sabiex tara jekk mhix koperti is-setturi kollha, il setturi kollha marbuta mal-amministrazzjoni tajba. Imbagħad abbażi ta' dan il-Kummissjoni ser tiddeċidi jekk hemm ħtieġa għal regolament abbażi ta' artikolu 298 u jekk hemm hija hekk ser tagħmel, imma dan ser tagħmlu biss jekk ikun hemm il-ħtieġa u jekk mill-istudju joħroġ illi mhux kollox ġie kopert. U bekk il-Kummissjoni għandha approċċ pożittiv f'dan ir-rigward u għandha ħidma d-dejja bħalissa. Sabiex ikun hemm trasparenza sħiħa, jien nixtieq nispjega lil din il-Kamra illi regolament bħal dan ma jistax jiġi użat sabiex jistabilixxi regoli li huma bbażati fuq artikoli oħra fit-trattat. Artikoli oħra apparti 298 għal regolamenti finanzjarji, regolamenti għal personal u għal dokumenti. Hawnhekk qed nitkellem biss dwar amministrazzjoni tajba u l-problemi l-oħra jridu jissolvu fi bnadi oħra u mill-ġesti tal-ombudsman qed nara li huwa jaqbel ma dan l-approċċ. Għalbqija naħseb illi uffiċċju ta' ombudsman sot b'saħħtu huwa tajjeb għall-istituzzjonijiet kollha. U grazzi tassew tal-li inti kont ombudsman sot. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Und Grazie tassew, Kommissarju. Permettu li nejt xi ħaġa li mhix marbuta mal-presidenza tiegħi nixtieq intenni t-tifħir l-Ombudsman Ewropew li smajna minn għand kulħadd kif qed inti kummissarju u dan juri kemm l-Ombudsman ta' bilħaq edha b'mod tajjeb ir-rwol li huwa kellu. Jien ikolli ngħid grazzi tassew jiena u koll eh, kontent bil-kommenti personali li jinti għamil fil-konfrontijaj. Imma l-lum mux dwar dan qed nitkellmu, lum qed nitkellmu dwar ombudsman eccellenti illi ta' bilħaq edha li ċittadini Ewropej b'mod eccellenti. Nixtieq għal darbohra sur mandoru nadilek il-kelma. Uh, <clears throat> thank you, Mr. President. Grazzi tassew għal darbohra nistiqnejt illi jiena naqsam ma'kom u kol l-espressjoni eh, tal-kollegi li huma qed jgħidu li jieħdu gost jaraw killum u anke jien għal darbohra nixtieq intenni dan sur President. Issa l-ewwel net nixtieq nagħmel xi kummenti dwar is-sustanza u mbagħad nikkonkludi sabiex inwieġeb għal dak illi intomettu dwar l-ombudsman u eh, l-istituzzjoni tiegħi. Dwar is-sustanza tal-kummenti, jiena nixtieq ngħid kentejn l-ewwel net jiena grat immens lejn is-Sinjura Redding tal-li għarfet lil din il-Kamra illi l-Kummissjoni ser tħares bir-reqqa lejn il-possibilità illi tavvanza fid-direzzjoni tal-adozzjoni ta' dik li ser tkun liġi dwar ir-riforma amministrattiva fl-Unjoni Ewropea għabbażi tal-artikolu 298. Din hija bċara tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi. U ser inħalli fidejn is-suċessur tiegħi sabiex tkun tista' taħdem jitfit magħkom u tgħidilkom dwar kif jista' jsir dan u sabiex għalija l-iktar ħaġa importanti hija li nagħtu ċittadini aktar ċarezza u nevitaw li jkun hemm irdu prejar ta' strutturi, ta' kodiċi u ta' strumenti illi qegħdin jippruvaw jirregolamentaw l-aġir amministrattiv tajjeb u l-Kummissjoni tista' tagħti l-kontribut tagħha billi dan tissimplifikah għaliex mill-esperjenza inti taf illi s-sempliċità ma tfissirx stupidità, banalità imma tfisser ċarezza u tista' tejn sabiex ċittadini jisibu dan ta' siwi. Jina ħad gost ukoll bil-kummenti tiegħek fejn inti jett illi ser s ir-regolament dwar l-ambjent. U ser tqis ukoll it-titjib illi kien hemm dwar ir-rapport speċjali dwar l-aeroport ta' Vienna nixtieq nirringrazzjak u nittama l-Kummissjoni taħdem ma' suċessur tiegħi sabiex tressaq il-qoddim leġislazzjonijiet importanti illi ser isaħħu il-kapacità tal-Unjoni sabiex tkun tista' tgħid liċ-ċittadini illi iva i qed tagħmel dak li hemm bżonn sabiex tgħinhom. Nixtieq ukoll ngħid li Sur Miski: Sur Miski nistqar miegħek illi wara disa snin jiena ma nafx eżattament x'intqal fl-2004 Iżda ser najdlek illi jiena. Ma niftakarx illi l-uffiċċju tiegħi jirċieva ilment dwar din il-kwistjoni fuq livell nazzjonali fil-Latvja. Jidir li illi kien il-ment li ġimressa l-autoritajiet tal-Latvja u ma wasal xandi, imma ovvjament l-uffiċċju tiegħi huwa disponibli u jekk trid aħna nistgħu neżaminaw din il-kwistjoni imbagħad il-personal tiegħi u Sinjura O'Reilly żgur tkun tista tikom kun jistaw jituk eh, tweġiba aħjar. Fl-aħħar net, għabel namil kummenti ġenerali, għabel nagħmel kummenti ġenerali nixtieq nirringrazzja lis sinjura Mazzoni, mod partikolari għall appoġġ tagħha, għall appoġġ tal-kumitat tagħha matul dan is-snin. U jena, rikonoxxenti mod personali fuq livell istituzzjonali wkoll. Issa sur President huwa diffiċli illi jiena ma nkunx eh, nistaġeb u nħossni umli f'dawn dan it-tifħi, dawn il-kummenti pożittivi illi l-lum imbombardajtuni bihom. Jiena rikonoxxenti, jiena nħossni tassew umli b'dan kollu. Iżda jiena ninterpreta dan it-tifħir kollu tal-lum bħala indikazzjoni ulterjuri l-ombudsman minn din l-entità tal-obligi illi huwa għandu, l-obligi li qed jiżdiedu, u l-obligi li għandu jkollu. Sabiex jimxi lejn il-ġejjeni jgħin li ċittadini jgħin li l-istituzzjonijiet jipromovu kultura aħjar. U dan u eżattament il-messaġġ illi jiena illum qed nitlobkom illi tgħaddu lis-Sinjura O'Reilly. Ħallija tkun taf eh, x'tip ta' fiduċja ser ikun hemm fl-istituzzjoni tal-Ombudsman u x'tip ta' stennijiet illi hija ser ikollha fuq spalleja ċat minnkom semma darba minnom illi l-ombudsman huwa istituzzjoni speċjali. Jiena nixtieq nisħaq dan billi nirreferi għal xi ħaġa illi l-Ombudsman Ewropew seta ikompli meta ġi biex jipromuovi l-istituzzjoni b'aktar mod mifrux il-ġimgħa l-oħra jiena kont it-Turkija. U stajt niltaqa' mal-Prim Ministru, il-President u l-Ministri Olja fl-okkażjoni ta' tnedija tal-istituzzjoni tal-Ombudsman fit-Turkija li kienet ila tiżviluppa għal dawn l-aħħar 15-il sena u jiena kont involut fuq livell personali. Jiena hemmhekk stajt ngħid li sur Erdogan li sur Gull u l ministri illi l-Ombudsman huwa istituzzjoni vera speċjali. Huwa moni blobligi illi jitkellem il-verità, jgħid il-verità lil minu fis-seta' Jiġifieri, stajt ngħid lill president u lill prim Ministru illi il natura speċjali tal-istituzzjoni tal-Ombudsman ser tejdilom x'affarijiet illi forsi ma jogħġbuhomx. Imma din hija parti mid-dialogu li huwa impliċitu fid-demokrazija u li jinvolvi wkoll il-kritika u dialogu. U jiena għal dan rikonoxxenti. Grazzi. L-aħħar kummenti L-aħar kumment tiegħi mhuwiex daqshekk sot imma jiena etna nixtieq ngħidilkom illi jiena tkellimt ma' awtoritajiet fil-pajjiżi tal-Iskandinavja u dejjem qaluli illi fl svezja u fl-Iżlanda il terminu ombudsman huwa neutrali fil-ġeneru tiegħu. Bekk l-ombudsman ta' l-Iżvezja ta' bħalissa tirreferi għalli għan nifisa bħala l-ombudsman. Issa jena mux ser nobliga u nejt li dan il-parlament xandu jgħid, xandu jagħmel, imma lanqas ser nejt li Sinjura O'Reilly kif iridu jirreferu għalija. Imma jena jiva milt riċerka dettaljata, riċerka bir-reqqa dwar din il-kwistjoni, mbagħad inħalli fidejn is-Sinjura O'Reilly li tiddeċiedi dwar kif għandha tiġi indirizzata. Nittamaw li tevitaw dak li ġara fuq naħal tal-Atlantiku fejn issa il-terminu sar verb u bekk l-ombudsman jombudzja. U ma naħsibx li din tkun xi ħaġa eleganti jekk tagħmluha intom. U jiena nixtieq ngħidilkom għal darbohla jiena grat għal dak li għamiltu miegħi f'dawn l-aħħar snin. Sinjura O'Reilly, iġildu, Signora Mazzoni, iġilet inti wkoll sabiex tejnu liċ ċittadini Grazzi tassew. Herzlichen Dank, Herr Ombudsman. Grazzi ħafna, l-Sur Ombudsman. Issa, eh, naddu l-kelma l-rapporter Sur Saravrakos għal żewġ minuti. Rrit sempliciment ngħidilkom illi minħabba eh, l-importanza ta' dan il-punt fuq l-agenda tagħna jien kont tolleranti ħafna fir-rigward tal-ħin. Iżda aktar l-qoddim jiena ser ikolli inżom id-deja ħafna aktar jibsa. Grazzi ħafna Sur President. Bila dubju, id-dibattitu ta' tal odu jippermetti li illi namel taqsira U din it-tassira hija faċċa ħafna biex wieħed jagħmilha il-Parlament Ewropew. Onora l-Ombudsman u irrikonoxxielu eh, l-unuri kollha l-ħidma tiegħu l-istituzzjoni ta' l-Ombudsman mhijiex istituzzjoni legali, hija hija waħda ta' natura amministrativa u għalhekk l-affarijiet ikunu aktar diffiċli għax id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman mhumiex vinkolanti essaċ, iridu jiġu eh, iridu jiġu mbagħad eh, implementati. U Għalek, l-ombudsman jifforma istituzzjoni li ġi rispettat ħafna propju minħabba dak il-kuntat personali li kunem u għalek tant kien ta' suċċess. Eh, eh, f'dawn l-aħħar xar snin. Iċ-ċittadini qed jitolbu illi ikollhom ħajja aktar deċenti u ħajja aktar ġusta u aħna nħoss illi rridu nitrattaw ċittadini tagħna b'ġustizzja. Jina inħoss illi forsi eh, kienem xi każijiet ta' amministrazzjoni ħażina u din il-kriżi komplet żid din l-amministrazzjoni ħażina mhux biss eh, fl-Ewropa iżda anka eh, fid-dinja kollha. U ċittadini għalhekk qed jitolbu iktar ġustizzja. Dawn it-talbiet qed jiżdietu għaliex sfortunatament bħalissa drittijiet fundamentali tal-bniedem qed jiġu miksura u Palma kienet jajt il-palma tgħid il-Kummissarju inħoss li dan huwa tassew importanti. Nixtieq nagħlaq billi nkompli ninaqat mal-appoġġ li rċivejt min-naħa tal-gruppi politiċi kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan jala id-dibattitu tagħna dwar dan il-punt fl agenda il-votazzjoni ssir illum fl Issa il-punt li jmiss fl agenda tagħna il-rapport